għakom, murija minnkom, grazzi id-dibattitu u għamalu tajt il-President il-votazzjoni sessi rada fil-11 u nofs nar il-ħamis ġifiri, dan se jisir nar il-ħamis, il-25 ta' ta' ta' frar mid-disa sal-sassija. l ġiet publikata fuq il-website tal-Parlament, nixtieq nirringrazzja l-kulħadd u nirringrazzja t-technicians stana u l-interpreti tal na naħdmu l-lejla. Grazie ħafna.